ħames testi skont l-artiklu 2-3-1 ta' dawn il-korreġenda. Dawn il-korreġenda jkunu approvati jekk 24 sija wara dan l-avvis ikun hemm talba minn grupp politiku jew minn tal-inqas 40 membru wara li ikun hemm il-votazzjoni. Il-korreġenda huma disponibbli fil-sit tal-plenarja u ħajġu pubblikati fil-minuti ta' din is-seduta. Ġalla darba Skont l-artiklu 78 jien affirmajt tmin atti anke skont